Se mux aħjar li konna soluzzjoni biex nintroduċu nerġaw il-muniti li kienem qabel, pal per esempio fil-kas tal-Irlanda, sur Kelly Mikrofono Mikrofon għal-kellim. Jena pala MEP